il vjolenza kontra n-nisa hija ksur ta' drittijiet fundamentali u l-Kummissjoni ser tassigura li drittijiet fundamentali jkunu fil-qofol tal-attivitajiet tagħna. Vjolenza kontra n-nisa ma jistgħux jiġu ġustifikati uh, fir-rigward ta' reliġjon, uh, tradizzjonijiet, etc. Il-Kummissjoni ser tiġġieled fil-vjolenza kontra n-nisa. Dan qed jiġi rifless fil-komunikat tal-Kummissjoni ta' April tal-2010 fil-programm ta' Stokholma li għamil enfasi fuq il-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità fostom n-nisa vittmi tal kriminalità fostom n nisa vittmi ta' violenza u mutilazzjoni ġenitali. Ikkja l-pentana biex nimplementaw il-programm ta' Stokholma ħna niprivaw xorta għadan iġildu strategija eh, eh, fil-ġida kontra eh, il-violenza fuq in-nisa fl-2011 ser jkun hemm strateġija biex niġġieldu din il-violenza fuq in-nisa. Il-prevenzjoni u kuxjenza ser tkun waħda mill-anijiet mill ewlenin fl-istatġija tal-Kummissjoni. F'Marzu li għadu l-Kummissjoni saħet il-impen taħħa biex tiġġielet il-violenza kontra n-nisa u appreżentat charter għan-nisa. Kif ġie diskuss fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fil-15 ta' Ġunju, ċarta jipproponi li għamel politika, għafasta politika koordinat u effettiv biex jitratta il-ġdida eh, tal-violenza kontra n-nisa. Aħna determinati li nsaħħu l-azzjoni tagħna u jkun hemm miżuri tajbin biex nwaffqu għal kollox il-violenza kontra n-nisa inkluża ġenerazzjoni mutilazzjoni eh, tal-ġenitali u affarijiet oħra li jsiru kontra n-nisa. Aħna ser eh, nenfasizzaw igwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u strateġija hija immeħtieġa ħafna għal dan il-Kummissjoni uh, għandha konnessjoni ċara bejn violenza kontra nisa u l-pakket ta' ġittijiet tal-bniedem. Għandu jkun hemm miżuri Il-Kummissjoni laqqat l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni tal-Parlament fuq il-violenza kontra n-nisa u l-igwaljanza bejn n-nisa u l-irġiel, inklużi riżoluzzjoni tal-Parlament fuq l-eliminazzjoni tal-violenza kontra n-nisa. Il-Kummissjoni ħadet nota proposta tal-Parlament fuq il-ġieda u l-prevenzjoni tal-violenza kontra n-nisa. Waħda mill-istudji eh, hija studja feasibility study biex nindirizzaw l-opportunitajiet u bżonijiet għal leġislazzjoni fuq livell Ewropew għal violenza bażata fuq is-sess violenza kontra it-tfal. Ir-riżultati ta' dan l-istudju u aktar studji oħrajn se jiġu ppreżentati fil-konferenza ta' livell għali fuq violenza kontra n-nisa li se tiġi organizzata fi Brussell mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mal-Presidenza ta' Belġu fil-25 u 26 ta' Novembru tal-2010. Grazzi. Thank you, Commissioner. Um, grazzi komissarju, ta' nieħdu iż-żewġ domandi supplementari flimkien is-Sinjora Blinkovic u tek joġbok. ponja pirmininke, ponja komissarju. Grazzi President. Komissarju, grazzi ta' rispondejt id-domanda tiegħi però nixtieq innejt li aħna xorta waħda għandna nuqqas ta' informazzjoni li fuq nistgħu nagħmlu komparazzjoni fuq livell Ewropew u nazzjonali data li turi x'inhi violenza kontra n-nisa. Il-Kummissjoni għandha f'moħħa li tippreżenta pjantazzjoni fuq il-ġbir ta' din it-tip ta' din id-data biex tassiguri tassigura li jkun hemm tqabbil ta' data fl-Unjoni Ewropea kollha. Jekk aħna ma nkunux nafu x'inhi situazzjoni reali, is-sitwazzjoni fl-Istati Membri mhux se tinbidel grazz. Mr. Ebermeyer. Mr. Robert Meyer għandek minuta 30 sekondi kħeġbak. Mikrofonu. microphone It works now? Yeah, yeah. thank you. Uh, aus Angst uh, verschweigen Frauen sehr oft über minħabba li jibsaw ħafna nisa jqodu lura milli jgħidu milli jitkellmu dwar il-każijiet tagħhom u nafu li l-Amnesty International kif ukoll nisa oħrajn kif ukoll organizzazzjonijiet oħrajn jippruvaw jagħtu appoġġ lil ħafna minn dawn in-nisa mingħata l-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam dawn l-istudju li qed isiru anke fiż-żona tal-Unjoni Ewropea. Ma tansbux li importanti ħafna li naraw kif huma x'inhi r-realtà tal-problemi anke fit-Turkija, grazzi. Thank you. Commissioner, you have Grazzi l-Kummissarju Kjaġbak. President, jiena naqbel bisħieħ ma l-importanza ta' ġbir ta' data ta' min jarbot fuq għaw l-izvilup ta' indikaturi xirqa u kol f'dan il-qasam u nista' nassigura lill membri onorevoli li l-ġbir ta' data u l-iżvilupp tal-indikaturi xirqa ser tkun involuta f'din l-istrateġija li jiena tkellimt dwarha fil- eh, risposta ta' traduzzjoni tiegħi jiena nista' nassigura lill membri tal-Parlament li aħna ser nindirizzaw kemm kwistjonijiet interni u esterni meta aħna nitkellmu dwar mill-ġlieda u l-violenza kontra n-nisa mod partikolari ma' pajjiżi li qegħdin fi jagħmlu negozjati ta' dħul jew inkella f'kuntatt intensiv mal-Kummissjoni Ewropea aħna għandna kapacità kbira ħafna biex nqajmu dawn il-kwistjonijiet u nagħmlu differenza. Grazzi, grazzi ħafna kummissarju ta' risposta tiegħek issa ngħaddu għad domanda tas Sinjura Harkin domanda 22 eh, dwar regolamentazzjoni. Kummissarju joġbok. President, membri onorevoli, jiena nixtieq nirringrazzja lill membri onorevoli tad-domanda tagħha kif intom konxi, kif intom tafu li l-fondi strutturali pal per eżempju l-Fond eh, soċjal Ewropew jew inkella l-Fond ta' Svilupp Reġjonali huma taħt il-manager maqsum l-manager eh, n naħat il-manġer tal-istati membri għad responsabli tagħmel immaneġjar tajjeb u operazzjonali u rridu assiguraw jassiguraw li l-operazzjonijiet jiġu mażula għal kofinanzjament skont il-kriterja tal-programm operazzjonali fl-istati membri u hemm żewġ referenzi għal relocation fil-regolamentazzjoni ġenerali numru għaw 1083-2006 dwar dispozizjonijiet fuq il-Fond ta' Svilupp Reġjonali, Fond Soċjali Ewropew u l-Fond tal koezjoni L-ewwel huwa fi premessa 42 li tgħid li meta jkun hemm investiment kbir um, il-Kummissjoni għandu kolla informazzjoni kollha biex eh, tara jekk il-kontribut finanzjarju mill-fondi ma jirriżultax f'nuqqas sostanzjali ta' xogħlijiet f'ċertu postijiet l-Unjoni Ewropea biex jassigura li l-fondi tal-komunità ma jappoġġas ir-reallokazzjoni f'dan l-Unjoni Ewropea. It-tieni referenza qiegħda f'artiklu 57 li tgħid li l-awtoritajiet tal-maniġer fl-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-investiment ta' konfinanzjament jinżammu għal tal-inqas ħames snin wara li l-operazzjoni tiġi iffinalizzata. Meta eh, dan ma jsirx il-kontribut tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi irtirat l-autoritajiet tal-manager għandhom jinformaw li l-Kommissjoni fir rapporti tagħha annwali li ma jkunux intlaħqu ir-rekwiżiti tal-investiment uh, skont l-artiklu u l-Kommissjoni trid tinforma li l-Istati membri l-oħra. Il-Kommissjoni u l-Istati membri għandhom jassiguraw li undertakings li kienu jew huma soġġetti għal proċedura ta' kupru ma jihdux iktar fondi eh, il-Kummissjoni qed tassisti fil-monitoraġġ tal għall attivitajiet mill-Fondazzjoni Ewropea għal tip ta' kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol u tal-għajxin. Fil-każ eh, ta' dawn l-iskemi hemm ukoll investiment li jinżamm għal perjodu ta' ħames snin għal investiment eh, ah, reġjonali u eh, għajnuna tal-impjegi. Il-Kommissjoni għamlet State Aid Web, eh, Web-Based Search biex tara ċertu każijiet u ċertu każijiet ta' zenzjoni. Fl-aħħar skont il-rekwiziti tal-pubbliċità l-istati membri li jaqsmu l-fondi Ewropej jridu jagħmlu lista ta' beneficjarji u kemm ingħataw fondi pubbliċi. Informazzjoni fuq il-beneficjarji tal-ISF jinsabu fuq il-website tal-Fond Soċjali Ewropew u tagħti links għal um, websites tal-Fondi tal-Fond Soċjali fl-Istati Membri. Grazzi. Grazzi, Signora Harkin, domanda supplementari. Grazzi, grazzi, Sur President, grazzi, Kummissarju tal- risposta komprensiva ħafna jiena naħseb li importanti li aħna għandna koerenza fil-politika industrijali tagħna. Domanda waħda speċifika biex insaqsik. Inti tkellem dwar premessa 42 u l-fondi tal-komunità mhux ser tappoġġa riallokazzjoni u l-investitor kow eh, finanzjament għandhom jiżam għal ħames snin. Iżda hemm checks biex jaraw zazzament tiġri wara li nataw il-fondi biex nassiguraw li l-kumpanija partikolari ma tkeċċix eh, l-istati l-ħaddima tagħha f'xi 26 stat membru liħor. Jekk jiġri hekk x'inhuma l-konsekwenzi ta' dan? Grazzi. Grazzi Kummissarju jekk jogħġbok. President, Jiena nista' ngħid li iva hemm mekkaniżmi minħabba li l-ISF hija preżenti f'kull stat membru u dan dawn jikkomunikaw bejnietom u għal daqstant hemm monitoraġġ simultanju ta' dak li qed isir f'bosta stati membri, fl-istati membri kollha u jekk ikun hemm xi noqqasijiet xi affarijiet mhux kif suppost hemm il-possibilità l-informazzjoni tiġi trasmessa u hekk u possibbli ikun hemm arranġamenti kif suppost. Grazzi, grazzi kummissarju. Is-sur Sikieski mhux preżenti u għal santi domanda tiegħu mhux ser nagħmluha. Nirringrazzjaw għal risposti tijak il-lejla u għal prezenza tijak għonek maħna. Aħna ser nitolbu li sur Ottinger biex jihu postu. Grazzi. <clears throat> And the first question to Mr. Oettinger is number 24 by Mr. Tarabella. L-ewwel domanda hija domanda 24 tas-Sur Tarabella. Jogħġbok. It's number 04, 04. Wenn wir die Energiepreise betrachten und Jekk aħna nieħdu konsiderazzjoni l-prezzijiet tal-enerġija u l-mod ta' kif żdiedu f'dawn l-aħħar ftit żmien nistgħu nanalizzawhom u dan iħassibna aħna wkoll f'dak li xaqsam il-kompetittività Ewropea aħna ottajna numru ta' miżuri dak li għandu xaqsam l-elettriku u l-gas u anke f'dak li għandu xaqsam il-kumpaniji tal-provista tal-enerġija aħna naħsbu li hemm bżonn illi dawn il-miżuri kollhom effett konsidervoli wkoll fuq il-provista tal-enerġija. Jiena wkoll qed illi id-dispożizzjonijiet tas-suq intern tal-enerġija dejjem iridu jifavorixxu l-konsumatur u aħna rridu nagħmlu minn kollox sabiex l-obbligi tal-komunità għal prezzijiet ta' kwalità illi ma jiddiskriminaw lil ħadd Issa f'dak li għandu x'jaqsam il-kalkoli konkreti, naturalment dawn rridu jisegwu ċertu dispożizzjonijiet nazzjonali ħalli l-Istati membri jkunu jistgħu ikunu responsabbli għall istrutturi u l-impjanti tagħhom. Importanti ħafna nagħmlu skambju ta' esperjenzi u eh, aħna nafu wkoll li waqqafna grupp ta' ħidma sabiex janalizza s-sitwazzjoni iktar bir-reqqa. U apparti minn hekk hemm it-tielet pakkett ta' l-enerġija tas-suq intern tal-enerġija u anka bis-suġġett ta' kalkolu intelligenti tal-użu tal-enerġija. Apparti minn hekk aħna nafu li din nippruvaw naħdmu iktar għall enerġija li tiġġedded u dan ix-xogħol diġà nbida dawn l-aħħar tliet snin. U anke permezz ta' bosta miżuri ta' implementazzjoni aħna nixtiequ nilqu dan il-għan. Dan is-suġġett naturalment ħajkun diskuss flimkien mal-Ministeri mal-Ministri li huma responsabbli għall-enerġija. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna rridu nagħlqu is-sessjoni tagħna fit-8 u nofs u allura Probabilment ser nieħdu id-domandi tas Sur Tarabella, is-Sinjura Tikaw, is-Sur Ċuntis u s-Sur Jakolino. Ser ikonna ċans nieħdu dawn li semmejt iżda probabbilment l-oħrajn le. Ħanieħdu is-domanda supplementari tas Sur Tarabella l-ewwel. Grazzi, President. Il-rapport li rajna l-bira juri l-volatilità ta' prezzijiet tal ġifċi ta' ġewwa il-Belġu. Hemm ħafna problemi, problemi fir-rigward ta' produtturi tal-enerġija sa' mill-liberalizzazzjoni, il-regolatur Belġan u wera eh, li hemm nuqqas ta' fis-suq u eh, importanti allura li konna ċarta ta' konsumaturi. Ġad tkellimna dwar dan aħna għanna bżonnu dan iċ-ċarta tal-konsumaturi għaliex ma rridux il-liberalizzazzjoni kollha Tati lok għal iktar abuz tal-konsumatur. Nisperaw li intom tieħdu deċiżjonijiet biex pek nkunu nistgħu naġru din id-deċiżjoni u nikkrew ċarter tal konsumaturi Grazzi ħafna Signora Tikaw Nofs minuta. Grazzi, President, Kommissarju. nixtieq nirriferi għat-trasparenza tal-kontijiet għall konsum ta' djar l-Ewropa u nixtieq insaqsik jekk inti għandek x'moħħok li tikkrea xi qafas komuni dwar l-informazzjoni minima li suppost ikollu kont tad dawl biex bekk dawn ikunu faċli li jinqraw mill-konsumaturi u jkunu ċari biżżejjed. Grazzi, Issu Robert Meyer, 30 sekonda. President. Grazzi ħafna, Sur President. Aziz Kommissar, jiena naħseb li xi ħaġa importanti ħafna li aħna nippruvaw naħdmu eh, għal iktar trasparenza minħabba li hemm nuqqas ta' trasparenza bil-ħabba illi żgur ma jistax ikun hemm kompetizzjoni tajba mingħajr trasparenza. Issa mistoqsija jiena f'dak għandu x'jaqsam il-gas u dawk li kumpaniji li qed jipprovdu l-gas jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm iktar kapaċità ħalli bekk e, ikun hemm ċertu xkiel ukoll sabiex ċertu kumpaniji li jixtiequ jipprovdu dan il-gas jitlu fis-suq. Il-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa dwar dan grazzi. Kummissarju jekk jogħġbok. All Ihre Fragen sind Jiena nixtieq ngħid f'dan bħala tweġiba l-mistoqsija tiegħek li għadna ħna ma waslniex fejn xtaqna naslu l-liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija għandu jkun ibbażat fuq il-kompetizzjoni fuq trasparenza kif ukoll fuq possibiltajiet oħra ta' tmexxija ħalli bekk kun hemm trasport aħjar bejn il-posta fejn l-enerġija tkun prodotta u l-posta fejn għandha tkun ikkonsmata l-enerġija, ġifier pajpiet aħjar u trasport aħjar u iktar effiċenti. L-istati membri naturalment aħna dejjem rridu nfakruhom fejn huma ma żemmewx mal-obbligi li kellhom iżommu magħhom apparti minn hekk it-tieni pakkett tal-enerġija wkoll. Rridu naraw x'kien hemm li ma ħadimx u rridu ngħidu l-istati membri kollha kif għandhom jimplementaw it tirat pakkett minħabba illi għawek għana din nejdu illi jista' jkun illi apparti mit-trasport irridu nippruvaw nsegu wkoll u nagħmlu minn kollox sabiex naraw illi l-aċċess għandu jkun ħieles u iktar faċli iktar faċli minn li dak li aħna stabilixxejna li kien diffiċli fil-pakket ta' qabel u fis-sistema li kien qabel aħna jridu naraw ukoll fis-suq fl-ma sitwazzjoni ninsabu fija ħalli bekk il-politiċi u l-parlamenti kollha jkunu jafu li f'dak li għandu xaqsam il-provista tal-gass u l-elettriku mux għet ikunu implementati kif suppost pala provista. Issa naturalment nafu li trasparenza hija ħaġa meħtieġa u aħna nixtiequha. Aħna nixtiequ li l-istati membri kollha jimxu b'tra trasparenza massima u aħna naħsbu li f'dak li għandu x'jaqsam il-suġġett tal-edukazzjoni, l-informazzjoni tit-tilan tal-konsumaturi din hija importanti ħafna. U apparti minn hekk il-kontroll kontinwu fil-budget kif ukoll il-kompetenza illi hemm bżonn u flimkien mal-kompetizzjoni dawn huma tliet fatturi l-iktar li jistgħu jgħinu sabiex nġeddu u nħeġġu kompetizzjoni. Grazzi issa ngħaddu għal mistoqsija 25 tas Sinjura Tikaw dwar il-kooperazzjoni reġjonali fil-qasam tal-enerġija. Jekk jogħġbok il-Kummissarju. Herr Präsident, meine Damen Sur President, eżis membri onorevoli, L-interess fl-iżvilupp ta' infrastruttura intelligenti fil-dan il-qasam ta' enerġija aħna nalqawa ħafna u aħna naturalment nafu li forsi il-riżultati tal-istudji tagħna rridu jkunu interpretati ħafna iktar bir-reqqa l-istudji tal-Kummissjoni fil-fatt li kienu pubblikati xi sentejn ilu u qalu li l-konsum tal-enerġija faxar snin jista' jitnaqqas fil-mija u apparti minn hekk il-prezzijiet tal-enerġija jistgħu jonqsu minn b'mod konsiderevoli Naħseb li din tista' tkun ta' benefiċċju ħaġa pożittiva kemm għall suq kif ukoll għall konsumaturi. Hemm bżonn li jkollna kontroll aħjar, hemm bżonn li insegwu aħjar dawn l-streams ta' enerġija u ta' elettriku li qed jgħaddu mill-pajjiżi Ewropej. Il-ħallibek il-konsumaturi għandhom kollhom ħafna iktar informazzjoni ħalli kollhom il-possibilità li huma jikkontrollaw il-konsum tal-enerġija tagħhom u jippermettu illi fil-fatt naqsu l-konsum b'xi mod jew ieħor. Issa f'dak li għandu xi qasam eh, hemm ċert dawn in-networks hemm ċert pajjiżi bħall-Iżvezja li jgħidu illi huma diġà qegħdin għandhom dawn is-sistemi ta' smart grid, so aħna rajna li fil-Ġermanja, Spanja u Renju Unit ukoll din is-sistema. L-Kummissjoni hija favur li aħna jkollna din is-sistema ta' kalkolu u kontroll li tkun kemm jista' jkun effettiva. Għaddu raġuni aħna s-sena li għaddiet stabilixxejna ftehim bejn l-organizzazzjoni li rippreżentaw il-konsumaturi kif ukoll il-kumpaniji u l-istati membri sabiex aħna naraw illi nkunu nistgħu nikkontrollaw x'inhu eżattament il-konsum, x'inhu il-bżonn u mbagħad aħna nkunu nistgħu naħdmu skont dawn ir-riżultati. Is-sena d-dieħla aħna ħajkun aktar riżultati li ħarġu mix-xogħol li qed jagħmel dan il-grupp ta' ħidma. Anka f'dak li xaqsam l-inizjattivi reġjonali nafu li dawn għandhom bastanijiet differenti u mhumiex biss fukati fuq l-smart grids. U l-Kummissjoni qed tipprova tara tagħmel minn kollox illi eh, dak li għandu xaqsam il-gas u l-elettriku ikun hemm iktar networks reġjonali. Dan waħed mill-għanijiet tagħna. għalibek u koll kunem bilanċ bej l-inizjativi reġjonali. Apparti minnek u koll hemm aġenzija hija maħsuba għal kooperazzjoni bejn l-esperti dwar l-enerġija illi ħatibda bix-xogħol tagħha fis-snin li ġejjin u aħna nafu li nixtiequ li l-għanijiet tagħna għandhom x'jaqsmu mal-enerġija mhux biss ikunu qed jaħdmu fuq livell Ewropew, iżda anke jaħdmu fuq livell reġjonali minħabba li bekk biss aħna nistgħu implementaw il-miżuri tagħna kif suppost. Sar? Filin dank, Mr. is Tikaw, grazzi, Kummissarju. Nixtieq nistaqsik ħaġa oħra għaliex l-smart grid se jkollhom kontribut kbir ħafna fi żieda tal-effiċenza tal-enerġija ser jgħinuna identifikaw il-reġuni li kusma ħafna enerġija jew inkella fejn nuqqas ta' infrastruttura għal daqstan nixtieq nistaqsik jekk l-investiment u biex ippjanat qed nirriferi għal review fuq eh, meta medja ta' żmien jew u iktar twila grazzi l-Kummissarju. Wie Sie wissen, haben wir ähm, Il-bir aħna fissat plan. Tkellimna fuq ċertu miżuri u aħna nafu li fil-ġimgħat li ġejjin fil-fatt fil-Kummissjoni rridu niddeċidu f'dak li għandu xaqsam ir revużjoni u f'dak li għandu xaqsam ukoll il-previżjoni li ma miżuri aħna rridu nipproponu fil-kuntest tal-budget u mbagħad nippruvaw naraw kif aħna nistgħu nagħtu parir lill-Stati Membri sabiex jimplementaw dawn il-miżuri. Jiena naħseb li dawn l-odda li għandna dispożizzjoni tagħna fis-set plan kif ukoll fil-programmi ta' eh, ta' tkabbir ekonomiku dawn huma miżuri li għandhom jkunu implementati mill-iktar fis, għandhom ikunu miżuri illi huma ppjanati għal perjodu iktar fit-tul illi huma maħsuba sabiex joħolqu infrastruttura kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll anke fid-djar u fil- fil fuq il-livell reġjonali kif qed qabel. Ringrazzjak. Thank you very much. We now move to the question number 26 by Mr. Chuntis. Naddu għal domanda 26 ta' Sur Chuntis. Ġiet indirizzata Mr. Ħadu Ġorġu Probabilment ser naslu sa' domanda ta' Surja Kolino iżda domandi ta' wara 28, 29, 30, 31 ser jiġu risposti ah, bil-miktub. Skużawni ta' dan. Kummissarju Kodbok domanda 26. Sie sprechen den griechischen Energiesektor an? Għana din nitkellmu fuq is-suq tal-enerġija fil-Greċja u l-istrutturar, ristrutturar mill-ġdid ta' dan is-settur. Aħna nafu kumma importanti li dan is-suq ikun iktar effiċenti għal kompetizzjoni u it-kabbir kif ukoll il-postijiet tax xogħol għandhom ikunu kemm jista' jkunu garantiti u dawn ukoll minħabba li nafu li jista' jkollhom effett fuq setturi oħrajn. Issa fil-Greċja rridu jiddeċidu kif fis-settur tal-enerġija fis-suq intern huma jistgħu jimplementaw dan ir-ristrutturar. Jiena naf li anke f'dak l-industrija qasam pereżempju il-provista tal-elettriku. U hemm bżonn illi jimplementaw ċertu miżuri ħalli jħeġġu jsaħħu l-kompetittività tas-settur tagħhom. Il-Greċja għandhom jaħdmu iktar anka f'dak li għandu x'jaqsam it tful kif ukoll il kompetizzjoni. Issa huwa f'din l-istat Grek sabiex jara kif din ħajimplementa dawn huma hemm bżonn ta' miżuri li huma bbażati fuq il-kooperat fuq eh, ristrutturata tal-kooperazzjoni tal koperattiva prinċipali tipprovdi l-enerġija u bħalissa l-Greċja fil-fatt waslet fil-fażi tal-implementazzjoni u tipprova żżomm mal-obbligi li kienu preskritti min-naħa tal-Kummissjoni. U aħna naturalment nistgħu ngħidu min-naħa tagħna li bdejna dialogu tajjeb ħafna mal-Greċja u għedin nipruvaw naraw li l-kooperazzjoni bej il-Kummissjoni u eh, l-autoritajiet fil-Greċja dejjem ikunu tajbin kemm jista' jkun f'dak li għandu x'jaqsam il-konsumaturi. Aħna nafu rridu nistabilixxu ċertu kategoriji. U rridu noqogħdu attenti anke għat-tariffi u għall-prezzijiet u għal din ir-raġuni il-Ministerju wkoll rrit joqgħod attent sabiex dawn il-prezzijiet u t-tariffi jagħmlu sens ikun iktar eh, razzjonali. Ħalli bekk il-konsumaturi fil-fatt ikunu mħeġġa ħalli ma jużawx daqshekk elettriku il-prezzijiet tal-enerġija fil-Greċja huma baxxi ħafna forsi minħabba il- l-industrija li għadha taħdem tajjeb ħafna tal-faham u minħabba kriżi finanzjarja kien hemm però aktar domanda. Aħna nafu li fis-snin li ġejjin skur ħajkun hemm fatturi ġodda bħal pereżempju iż-żida ta' fuels bħal gas u anke l-enerġija tal-ilma enerġija ta' tipi ieħor żgur li l-prezzijiet tal-enerġija ħajjistietu dawn huma jiddependu ħafna fuq il-liberalizzazzjoni tas-suq. U allura huwa importanti ħafna illi aħna jkollna kemm jista' jkun sistemi effiċjenti ħalli b'hekk naraw illi jkun hemm prezzijiet raġonevoli għall konsumaturi Thank you very much. Grazie ħafna. Is-Sur Hedi Giorgio mbagħad is-Sinjura Podimata u s-Sur Papa Nikolaw domandi super uh, supplementari. Sur Hedi Giorgio l-ewwel kieġbok. Grazzi dwar il-memorandum ta' ftehim bil-Greċja u l-IMF u miktub li il gvern ser jkollu mekkaniżmu biex jassigura li r razzjonalizzazzjoni ta' tariffi tal-elettriku ser ikunu stabiliti mm, sal-2013 għas-settur kollu. Sadattant kien hemm żieda fil-elettriku fil-prezzijiet tal-konsumaturi individwali. Allura, jiena ma nafx eżattament kif inti tista' kif din tista' tgħin lil Greċja biex toħroġ mill-kriżi. Is-Sur Rejn qal li inflazzjoni hija 5.6 nixtieq inkun naf eżattament din x'inhi fir-relazzjoni tal-problema sieħa tal-inflazzjoni. Grazzi. Naddu għas-Sinjura Podimata għal nofs minuta. Grazzi, President. Inti uh Irreferejt għal dak li għed fir-rigward tal-unbundling u l-grid ownership. Il-Greċja u pajjiżi oħrajn Ewropej huma ħilsa fir-rigward ta' trattat biex jiddeċidu eżattament x'għandu jiġi applikat u fir rigward ta' miżura ta' riforma. Fir rigward ta' tlet modelli li ma' disponibli u uh, għafidejom li jiddeċidu eżattament x'għandu jiġi applikat. Grazzi sanadu għassur Papa Nikolaw. Grazzi. Grazzi kummissarju. Jiena naħseb li huwa importanti li naraw x'inhi l kwistjoni sħiħa tal-profitti li qegħdin isiru u naħseb li aħna meta fi żmien ta' kriżi finanzjarja irridu nieħdu ssieb il-konsumaturi. Però qabel ma l-Kummissjoni toħroġ bi proposti nixtieq nkun nafek sarux studji u liema proposta ser tkun l-iktar waħda xirqa jekk il-privatizzazzjoni issir anka fir-rigward tal privatizzazzjoni u t-xolijiet u eccetera. Grazzi l-Kummissarju. Ich betrachte die Entwicklung in Griechenland mit großem Interesse l-iżviluppi li tisiru fil-Greċja b'rispett kbir u b'attenzjoni kbira, rispett kbir għall gvern li minkejja sitwazzjoni diffiċli li jinsab fiha xorta waħda dejjem qed jimbotta l qoddim prova jimplementa miżuri sabiex inaqqas kemm jista' jkun l-ispejjeż, riformi kif ukoll il-komunikazzjoni kontinwa mal-Kummissjoni, mal-istituzzjonijiet u l-isforzi tagħhom biex juru li huma din jagħmlu minn kollox ħalli jikkonsolidaw jagħmlu kontribut tagħhom għal euro stabbli, żona euro stabbli aħna naturalment nistgħu naraw ċed jiġi, però aħna naturalment ma nistgħux nimponu moratorju U għal raġuni mhux dritt tiegħi id-dmir tiegħi sabiex jiena nipprova eh, nimponi l-liberalizzazzjoni ta' dan is-suq. Però nista' nħeġġeġ però dan jiġri ħalli jkun hemm iktar għażla għall konsumatur bla dubju ta' xejn jitnaqqsu l-prezzijiet. Il-kwistjoni tal-unbundling ilna niddiskutuha U jiena lest illi dan il-Memorandum of Understanding ma niprofa nillimitah għal miżuri tas suq fil-Greċja. U dak li għandu xi qasam l-unbundling, aħna nafu rridu noqogħdu attenti anka għan networks nippruvaw anka naħdmu fuq it trasparenza u naraw li huma jaħdmu mhux biss fuq il-livell operattiv u naraw ukoll illi dan il netwerk ikun miftuħ għal daw kollha li jistgħu jkollhom aċċess għal dawk il-kompetituri kollha fil- suq tal-gas u tal-enerġija u allura l-Kummissjoni qed tipprova tagħmel dak kollu li tista' sabiex tħeġġeġ li l-Greċi sabiex timplementa dan il-miżuri ta' liberalizzazzjoni dan japplika mhux biss għas-suq tal-enerġija iżda anke kamp eh, għas-swieq oħrajn. Once again to repeat, this will be the last question to Nadu għal domanda tas surja Kolino, di ser tkun l-aħħar domanda għal dan il-Kummissarju din hija dwar eh, il toffir għal żejt fil-Mediterran. Domanda 27. Ikki għadbak. Sur President, eżis kollegi, dan is-suġġett jgħid fuq fuq net tal-aġenda tiegħi aħna fil-bidu ta' Ġunju fil-fatt fil-plenarja aħna konna diġà ddiskutejna dan is-suġġett ħalli Bekk ukoll anka f'dak li xaqsam il-pajjiżi offshore tal-Ewropa kif ukoll pajjiżi oħrajn, pajjiżi terzi jkunu nistgħu nigarantixxu dawn il-standards aħna rridu naraw aħna provajna nibdew nanalizzaw x'miżuri hemm bżonn. Hemm bżonn naturalment l qabel kollox li jkun hemm kontrolli li jkun hemm l standards ta' sigurtà u protezzjoni tal-ħaddiema u li aħna issa rridu naħdmu flimkien mal istati membri li bħalissa huma għandhom responsabilità partikolari għall kontrolli u l-ispezzjonijiet. U aħna nixtiequ li nieħdu ħsieb għal fatt li dawk l-istati membri li għandhom ehm, attivitajiet offshore ukoll li jirrispettaw dawn l istandards anke l-permessi li joħorġu għandhom jimxu skont ċertu standards, jiena għandi jiena nagħti l-parir illi f'dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol li diġà imbeda u x-xogħol li jsir f'kundizzjonijiet estremi. Kien hemm xi stati membri fil-fatt li deċidew li, li jimxu skont dan il-kunċett preventiv u l-Kummissjoni dejjem xtaqet li tiggarantixxi livellu li ta' sigurtà. U l-ewwel qabel kollox aħna din nitkellmu fuq eh, reġuni fil-Mediterran fl-ibħra tal-Unjoni Ewropea illi fil-fatt jista' jkun hemm sitwazzjonijiet u problemi. Aħna wkoll għandna kuntatt mal-Ministerji li huma responsabbli fl arġerija kif ukoll mal-Libja. mal libja u aħna qegħdin nippruvaw konna kemm jista' jkun kooperazzjoni attiva il-Mediterran minħabba l-kwalitajiet ta' ambjentali li għandu ma jistax inqasam f'ħafna biċċiet li naraw bħala ħaġa waħda u nipproteġuh. Aħna nafu wkoll irri kemm jista' jkun hemm bżonn illi dispożizzjonijiet legali għandhom ikollhom ċertu dispożizzjonijiet illi jimpon ċertu kontroll. U għal din ir-raġuni jiena naħseb illi għandhom jinkorporaw ukoll il-regolamenti li diġà għandna fis-seħħ dwar l-ambjent. Id-direttivi għandhom jimpanu wkoll pieni jekk ikun hemm bżonn. U jekk ikun hemm bżonn aħna l-qudiem ħanippruvaw nagħmlu proposti leġislattivi oħrajn. Dwar issa l-kodeks ta' l-imġiba fil-zona tal-Mediterran, aħna nafu l-istati membri jridu joqogħdu attenti illi jridu kemm jista' jkun jżidu s-sigurtà ħalli nevitaw li jkun hemm eċendenti u katastrofi mhux biss fl-ibħra Ewropej iżda wkoll fl-ibħra kollha anke li huma ibħra forsi ġirin tal-Unjoni Ewropea aħna rridu nanalizzaw l-aspetti kollha nixtiequ wkoll li nippruvaw il-livell tekniku ta' l-standards anka f'sitwazzjonijiet kritiċi. U anka dak li għandu x'jaqsam l-ispejjeż li rridu Jitħalsu fil-każ ta' inċident u l-fatt li aħna dejjem irridu nisqu fuq il-fatt li għandu jkun hemm dan iż-żmir li l-kumpanija tkun assigurata fil-każ li jiġri inċident. Aħna nafu wkoll illi jekk naraw li nipplementaw dawn il-miżuri bekk aħna nkun nistgħu nigarantixxu s-sigurtà ta' din tagħna, aħna ħankomplu niddiskutu ehm, dwar dawn il- punti u aħna lesti li nkomplu nikkonsultaw kif qed Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Is-Sur Jakolino, mbagħad is-Sur Rubik, mbagħad l-Onorevoli Mikolajna. Onorevoli Jakolino. Grazie, Sur President. Grazzi tal-li tajtni l-ħin biex nitkellem. Grazzi l-Sur Kommissarju. Nixtieq nipreċiza xi ħaġa il-garanziji li qed titina l aħna nilqaw ta' dan nirringrazzjah. Iżda ma naħsibx. Iżda l-Kummissarju ma jaħsibx li huwa possibbli jkun hemm intervent ulterjuri fil-konfront tal-awtorità tal-Libja biex dan il-moratorju li tkellimna dwaru ta' bilħa ikun jista' jitwettaq u ma jaħsibx illi fil-rigward tal-pjan ta' azzjoni mediterranja dan din il-koordinazzjoni b'saħħitha tista' tiġi imwetqa mod illi jagħmel aktar effett. Grazzi. Grazzi l Rubik. Su President, commissario. Komissarju. Xi strumenti internazzjonali għandna għad dispożizzjoni tagħna? Biex fuq livell dinji aħna nkunu nistgħu niżguraw li jkun hemm kompetizzjoni xierqa li tagħti opportunitajiet ugwali u tqis ukoll il-pija tal-ispejjeż. Ħafna proċeduri ta' permessi ma valuti u aħna ma nsabux pożizzjoni li nistabilixxu l-istrutturi neċessarji. Kelmu dwar effiċenza u proċeduri ta' permessi illi irridu jaħdmu bċertu profondità biex niżguraw li jkun hemm l-ola livelli ta' sikurezza. Il-President Skużani, ma nistawx, mux illum musa laħqu naslu għal-mistoqsija tijak, issa kjoġbok il-mistoqsija supplementarja li għandek. Grazzi, Sur President, mux sarri kolli ħin bizzed biex nistaqsi l-mistoqsija tijie. Iżda, dan is suġġett li ħna qed niddiskutu bħalissa huwa ta' interess kbira lija. Jiena nappoġġa l-inizjattiva tal kummissjoni biex jassaħħa s-sistema legali. Dan tamlu rigward ta' kustjonijiet ambientali, kustjonijiet ta' tħaffira żejt. Il-mistoqsijiet hija simili għal dik ta' situazzjoni fil-Mediterran hija dwar il-Bahar Baltiku u rabta ma' pajjiżi terzi illi ma jinsabux fl-Unjoni Ewropea. Jina naf l-Unjoni Ewropea ta' ministra tajjeb ħafna l-interessi tagħha m'għandek xi idea kif aħna nistgħu nitrattaw ir-rabtiet tagħna ma' pajjiżi terzi.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 kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell ta' stat me, stati membri jridu napplikaw l livelli ta' standards. Jiena jkolli ngħid li fir-Renju Unit hemm standards għolin, hemm livell għoli ta' U għalhekk huwa l-pajjiż imsejħeb ta' Norveġġa. Jien nixtieq ngħid li l-istati membri għandhom ikollhom l-ogħla eh, standards biex ikun hemm sigurezza, pjanijiet ta' emerġenza, taħriġ u taħriġ ulterjuri tal-ħaddiema. Dawn irridu jkunu vinkolanti kullim kien fl-Ewropa, it-tieni net fih dan il-qafas tal-kuntatti f'rigward ta' settur tal-enerġija, jiena naħseb li din hija xi ħaġa li aħna rid nagħmlu segwitu tagħha. Dak għandu xaqsam il-Libja, per eżempju, u kol, dak għandu xaqsam il-Baltiku ma' pajizim siħba pa' Russja. Għal darbohra din ħaġa importanti, it-tielet net jina naħseb li aħna neħtieġu li nagħmlu pressjoni fuq l-atturi Ewropej, il-Shell, il-Total, il-BP. Dan kollha għandhom standards illi ġew applikati għal taffir għaż-żejt fl-Unjoni. l-istess standards jiġu għandhom jiġu applikati u għandhom ikunu fattibli u koll għal-Libja f'termini ta' spejjes. Għalek, aħna rridu namlu dak li nistaw biex nizguraw li l-operaturi Ewropej ikollhom standards tekniċi li huma fattibli fl-Ewropa dan l-standards rridu nesportawhom ukoll dan irridu japplikaw għal-Mediterran u għal żoni oħra. Grazzi ta' bilħaq kommissarju, għat weġibiet ċari tijak. Nishtiq nitlob skuza għal mistoqsijiet numru 28 sa 32 dawn ser jiġu mwieġba bil-miktub kifet fil-bidu l-lum ma tantx għandna ħin disponibbli. U sa se għandhom mistoqsijiet għall-Onorevoli Gogin Quinn. Sar nibda bil-mistoqsija numru 33. Missur Tsoukalos. E kif il-komissarju tkun lesta kif ġabba tista' twieġeb għal mistoqsija numru 33. Jiena qed nittama illi aħna naslu sa mistoqsija 35 għal inqas. Mbagħad naraw kif niproċedu hemmhekk. Ekk jogħġbek, Kummissarju. Grazzi President. F'April ta' din is-sena l-Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar is-semplifikar tal-implementazzjoni tal-qafas programm ta' qafas ta' riċerka proponiet setta miżuri titjib gradwali u anke bidliet profondi li qed tiġilhom reviżjoni tal-bażi legali tar riċerka Ewropea wkoll bilanċ bejn il-kontroll u l-fiduċja u li nevitaw ir-riski. Waħda mill-aslit li l-Kommissjoni resqet tal-aktar diskussjonijiet mal-istituzzjonijiet l partijiet interessati hija marbuta ma' approċ bazat fuq ir-riżultati u l-amsams għal proġetti kollha. Dan il-proġett ineħħi id-dmir illi jiġu prodotti stqarrijiet dwar l-ispejjeż u jaqgħad il-pagamenti b'mod esklusiv dwar ir-rapportaġġ fuq progress xjentifiku. Madan kollu l-Kummissjoni taf li approċ bħal dan għandu ċertu nuqqasijiet pal per eżempju tul fil-proċeduri u partijiet interessati differenti jaraw b'mod differenti għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tissuġġerixxi li jiġu studjati d-dettalji kollha qabel ma tagħmel proposta leġislativa konkreta il-ħin medju biex jingħata l-FP7 huwa dak ta' 340 ġurnata. Xar inqas meta mqabbel ma' sitt eh, programm qafas. Il-Kummissjoni taħseb li dawn il-proġetti jistaw jiġu maġla aktar, il-benchmarking juri illi żmien ta' sena biex nataw dawn il-proġetti mis xi ħaġa mhux tas-soltu. Aħna nipenjaw ruħuna biex noħolqu qasam komuni ta' riċerka Iżda għanna għan fuq medda twila ta' żmien illi il-Kommissjoni hekk taħseb dwaru. L-FP7 qegħdin jagħti kontribuċi għal dan pala pass ieħor pjattaforma ta' partijiet interessati għal prinċipju komuni biex jiġi finanzjat li RA ġej stabili dan l-aħħar. Huma mistennija proġetti li ser jiġu implementati mill-Kunsill Ewropew ta' Riċerka. L-analiżi uriet li proċess ta' selezzjoni kien ta' suċċess biex jisfida l-finanzjar f'dawn il-proġetti L-azzjoniet ta' Marikur huma azzjoniet ewlenin biex jiġġieldu il-brain drain ta' riċerkaturi. L-azzjoniet ta' Marikuri waslu għal 50.000 pożizzjoni ġdida ta' riċerka fl-Ewropa. Budget totali ta' 4.7 biljun euro ġewa l-FP7 l-azzjoniet ta' Marikuri ser waslu għal 50.000 riċerkaturi dan jinkludi 10.000 eh, kandidati ta' PhD li ser jkollhom abbiltajiet innovattivi li ser jtejbu l-prospettivi tagħhom kif is-settur pubbliku privat u ser ħejjhom għall-pjegi tal-ġejjieni. Il-grants tal-reintegrazzjoni ta' Marie Curie ġew semplifikati fazzjoni ta' grants waħda u tindirizza il-kwistjoni tal-brain drain fejn l-aqwa mħuħ jitilqu mill-pajjiż tagħhom. Issa mistoqsija supplementani min-naħa ta' sur Sukalis un mbagħad is-sur Rubi kull narva li tukaw hekk jogħġbok sur Sukalis għal nofs minuta. Grazzi tassew, sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju ta' tweġiba li jatatni. Il-mistoqsija li jiena bat kella lan li tiġbed l-attenzjoni għal fatt illi L-Ewropa minkejja li għandha grat qoli ta' riċerkaturi tajbin għadha tinsab lura meta mqabbla mal l-anijiet ta' Lisbona. Naħseb dan din kħedċa ċaġa mill-bidunet. Dis-sena nistgħu naraw illi f'pajjiżi ġewwa l-Asja u l-Paċifiku huma għandhom sem ikbar u anke l-Istati Uniti meta mqabla mal-riżultati ta' riċerka illi sibna fl-Ewropa. Naħseb li huwa importanti immens illi aħna nagħmlu aktar sforz fil-ħidma ta' riċerka tagħna. Kellim li jmissek jużbu. Aziza Kummissarju, il-qafas finanzjarju għar-riċerka nafu li kien sottomess għal diskussjoni anke fil-kontest ta' diskussjoni dwar l-itra, nafu illi diskutejna ħafna jekk dan il-Parlament jistax jimponi ċertu nuqqasijiet dawn il affas finanzjarji jista jkun prevista anke dak li xaqsam litre. L-Onorevoli Tikaw. Grazzi tassew, President, Kummissarju. Mistoqsija tiegħi hija dwar l-allokazzjoni ta' percentaġġ, pereżempju 15% tal-finanzjar għal riċerka ikun dedikat għal kompetitività bejn l-SMEs, għax spiss l-SMEs ma jistgħux jiżguraw finanzjament jew ma jkunux jistgħu jikkompetu ma' intrapriżi kbar. Jiena wkoll nixtieq inkun naf jekk inti għandek l-intenzjoni li toħloq set komuni ta' regoli għal finanzjar riċerka biex l-universitajiet ikollhom aċċess aktar faċli għal dawn il-fondi. Hekk jogħġbok kummissarju. Grazzi President, grazzi l membri li staqsew mistoqsijiet l-aħħar waħda. Għandha żewġ mistoqsijiet għalhekk kif il-membru tippermettina mbagħad inwieġeb f'dak l-istadju. Naħseb l-importanti li nisqu dwar il-punt politiku illi aħna ta' bilħaq għandna ftejjim għandna bżonn ftejjim interistituzzjonali dwar kif jaħdmu l-programmi ta' riċerka tal-Unjoni u għalhekk qegħdin naħdmu mill-qrib ma' żewġ kumitati tal-Parlament, Kumitat ITRE u l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget ukoll flimkien ma' qorti tal-awdituri dan qed nagħmlu biex aħna noħolqu politika komuni dwar dawn il kustjoni hekk importanti. Jiena naħseb illi il regoli li ser immexxu il-ħidmiet tal-programmi ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea jridu jiġu mfissra biċ-ċar u mod aktar importanti jridu jkunu konsistenti. Jiena naħseb illi l-applikanti għal programmi ta' riċerki jekk ikunu istituzzjonijiet tal-tielet livell ta' edukazzjoni, kumpaniji f'settur privat, strutturi ta' riċerka irdu jkunu jafu eżatt kif l-inizjattivi finanzjati mill-Unjoni Ewropea ser jaħdmu. Dan jagħmel sens għalihom biex ikunu aktar prattiċi. U għalhekk aħna fil kummissjoni għandna politika ta' semplifikazzjoni komunikazzjoni li palissa qegħdin ninnegozjawha u niddiskutuha Dan qed nagħmluh bisħieħ għaliex aħna ta' bilħaq indunajna li rdu nissimplifikaw dejjem aktar il-politika illi għanna f'dan il-qasam. Għaliex li nissimplifikaw dan il-programmi hija ta' priorità ewlenija għalina, għalija u għall-Kummissjoni Ġenerali. Aħna irridu naħdmu b'mod ċar, b'mod determinat u fi sħobija mal-Parlament biex inkunu nistgħu niksbu din is-semplifikazzjoni ulterjuri. Iterja kwistjoni illi kemm f'del kummissjoni f'kol f'Komissjoni ta' qabel eh, Kienet kwistjoni li la risposta komprensiva saret proposta minn tal-Kummissjoni din qegħdin diskutuha bħalissa jiena konxa kif intom tasbuha fil-Parlament fir-rigward tal-fondi u minn fejn daw jiġu fir-rigward tal-iter iżda dan huwa proġett il huwa proġett innovattiv illi ta' bilħa jista' jagħti benefiċċji mhux biss l-Ewropa ma l-bqija tad-dinja wkoll jekk dan ikun ta' suġġett dan huwa ta' suċċess dan huwa proġett li ma jinvolvix biss l-Unjoni Ewropea imma huwa proġett illi fih għandna msieħba internazzjonali u għalhekk aħna qegħdin naħdmu mod sħiħ mal-msieħba internazzjonali tagħna biex nkunu nistgħu navanzaw fir-rigward ta' tal-proġett jiena m'għandix dubju li dan se nkunu nistgħu nagħmluh bil-kooperazzjoni bl-appoġġ tagħkom. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Kif qed ilkom il-bidu ma tantx aħna ħin disponibbli U sana di għal-mistoqsija ta' Sur Harm. Jidispeċini Sur Kelly, mux ser naslu għal-mistoqsija tijak 36. U lanqas qasal mistoqsijiet ta' wara. Jumma numru 37, 38, 39 u numru 40. U 41. Onorevoli Papa Nikolaw, 34, il-mistoqsija tijak joġbo kommissarju tista' titkellem. Grazie, President. Strategija Ewropa 2020 għandha lan illi twassalat kabbir sostenibli għaqli u inklusiv il-Kunsil ta' Riċerka Ewropew għandu rwol xaqdi biex jilħaq riżultati f'dawn it-tlieta. Ovvjament kabbir għaqli ifisser il niżviluppaw ekonomija bażata fuq l-arfin innovazzjoni. Biex dan nagħmluh irridu nsaħħu kull konnessjoni mill-riċerka l kommerċalizzazzjoni Il-prosperità tal-Unjoni tinsab il kwalità tal l-idea tagħha u l-kapaċità li tibdilhom f'prodotti f'servizzi biex in-nies mid-dinja kollha jkunu jridu jistru biex niksbu l-ħolqien ta' Unjoni ta' Innovazzjoni l-ewwel kondizzjoni li aħna rridu naqdu hija dik li nsaħħu l-bażi tarfin tagħna u nippromovu l-eċċellenza u li jarsi hekk qed tagħmel bħalissa. Fiftit tal-ħin li jarsi eh, għandha rikonoxximent dinji bħala aġenzija dinjija ta' riċerka dan ġi rikonoxxut fir reviżjoni ta' Lulju 2009 minn panel ta' sitt esperti. U minkejja li l-ewwel programm proġetti bdew wara t-tieni nofs tal-2008 qegħdin naraw li hemm riżultati pożittivi, pereżempju riċerki fil-Kulleġġ Imperjali ġewwa Londra pubblika riżultati tajbin ħafna dwar materjali marbuta mal-Adam li jistgħu jiġu implementati fil pjantati fl-adam stess li jistaw jiġu użati biex ifejqu xiksur tal-adam u mart marbut mal-adam. Hemm università oħra li publikat riżultati dwar ċirkolazzjoni tad-dem kif din tista' tiġi mtejba dan għandu potenzjal biex ifejja l-attakki tal-qalb. Dawn huma proġetti li ġew infasla biex indirsaw ċertu mistoqsijiet fundamentali uħal u ideja ġodda illi ser tispruna innovazzjoni ġdida u hija meħtieġa wkoll biex is-soċjetà tkun informata l-aħħar u mhux l-inqas dawn servew ta' benchmark għal kompetittività ta' sistemi nazzjonali ta' innovazzjoni kienu strumentali biex joħolqu riformi f'sistemi nazzjonali f'bosta pajjiżi bħal Franza, Polonja, Portugal u l-Iżvezja billi stabilit benchmarks dinjien fil-peer review tagħha u fil-riċerka tagħha li RC ser tolli l-istatus il-visibilità u kemm ser tkun attrajenti f'dak li għandu x'jaqsam ir-riċerka Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Papa Nikolaw għandu mistoqsija supplementari. Grazzi tassew kummissarju għat-tweġiba tiegħek jina naħseb illi il-riċerka hija marbuta mill-qrib mal-innovazzjoni. L-innovazzjoni fatt li ma nistawx naddu minn ajru biex ikun hemm l-iżvilupp. Jien nixtieq nitkellem dwar Londra, Svezja, jekk niftakar sew, u il-Portugal. Ma nafx għandek xaktar data marbuta mal-nofsenar tal-Ewropa, marbuta ma' idejat ta' ġodda u tajbin illi jużaw fondi komunitarji fis-settur tal riċerka. minħabba li bħalissa dawn il-pajjiżi għandhom livelli baxxi ta' żvilupp jiena qed nirreferi għal Greċja u Spanja u pajjiżi oħra fil-nofsinhar tal-Ewropa. Kummissarju, kjoġbu. Sfortunatament m'għandix eh, informazzjoni speċifika speċifika li l-membru staqsa dwarha marbuta ma' nofsinhar tal-Ewropa. Ikolli ngħid li l-Kunsil ta' Riċerka Ewropew jibbaża r-rispons tiegħu għal applikazzjonijiet fuq l-eċċellenza biss ma jreferix għal xi pajjiż eh, għal xi ċentri ta' riċerka jew xi kwistjoni oħra bħal daw dawn ma japplikawx hawnhekk, ma japplikawx mal-loti ta' dawn l-għajnuniet finanzjarji. Jara biss l-eċċellenza u jina naħseb illi din hija raġuni għaliex għandu reputazzjoni internazzjonali u din reputazzjoni ħada malajr li huwa rikonoxxut f'dak li għandu l-eċċellenza tiegħu din hija xi ħaġa li dun irrikonoxxu u niżviluppaw b'mod ulterjuri. Jiena naħseb illi l-Kunsill Ewropew ta' Riċerka irid ikompli jikkopera aktar ma' negozji Ewropej. Jikolli ngħid li dan il-Kunsill is-sena dela ser innidi għażla ġdida ta' finanzjar illi ser timla l-vojt fil-stadji bikrin tal-proċessi ta' innovazzjoni fej, per eżempju, eh, kunċett kummerċali potenzjali kun jeħtieġlu verifikazzjoni biex jagħmel testijiet fuq il-prototipi tiegħu u biex jara kux tajjeb biex jitqiegħed fuq issu jew inkella hemmx drittijiet tal-proprjetà intellettwali U għalhekk naħseb li importanti li nkoraġġixxu il-Kunsill Ewropew ta' Riċerka biex jiżviluppaw biex ikun dak illi jixpruna eh, dak li jispruna l-innovazzjoni madwar id-dinja. U interessanti li naraw li bosta stati membri bħalissa fit dan inkludi dawk fin nofsinhar qegħdin jaraw il-kunċett tal-Kunsill Ewropew ta' Riċerka u qegħdin jaraw jekk huma stess għandhomx jistabilixxu kunsill ta' riċerka fi dan it-territorju tagħhom. Grazzi sa se għaddu l-mistoqsija 35 minn Pedico Gallagher dwar il-sem tal-SMIs fil-programmi ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea. Jkjożbok kummissarju meta tkun lesta. Tista' titkellem. Il-Kummissjoni impenjata biex iżid is-sem tal smis fil programmi ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea u biex tgħinhom biex huma jwaslu riżultati tagħhom fissu din hija priorità tal-Kummissjoni u hekk ser tibqa' l-bqija tal-mandat tagħha. L-ewwel net il-Kummissjoni determinata li tagħmel programmi aċċessibbli kemm jista' jkun għall-SMEs billi tissemplifika l-proċeduri kemm jista' jkun. Ovvjament tiżgura li jkun hemm amministrazzjoni tajba. F'dan ir-rigward diġà ħadna passi importanti bħal pereżempju naqasna l-ħtieġa għal ċertifikati, anqas verifiki u reportaġġ tal-proġetti li jkun streamlined. Iżda neħtieġu nagħmlu aktar. Il-Kummissjoni resqet komunikazzjoni dwar semplifikazzjoni li ġiet motija b'mod formali lill parlament u l-Kunsill fid-29 ta' April ta' din is-sena fejn rajna miżuri fuq medda qasira u medda twila ta' żmien, pereżempju l amsan payments biex ikopru l-ispejjeż tal-personal, tal-managers, tal-SMI skola. l kummissjoni ser tressaq dawn il-miżuri malajkemm jista' jkun u ser tipproponi bidliet għal qafas legali kwa meħtieġ. It-tieni il-Kummissjoni daħlet fis-seba' programm AFAS li ġie publikat fi 23 ta' Lulju li għadda daħlet bosta miżuri li huma mirati għal SMEs pal pereżempju budgets allokati. Is-sem tal-budget tal-SMEs huwa mbassar illi jikber minn 14.7% għal 15.7% tal-programm ta' kooperazzjoni. Ftit aktar mill-lan ta' 15%. Ovvjament tem lok fejn jisir xi titjib u l-Kummissjoni ser tkompli tagħmel monitoraċ mill-qrib tal-progress ta' dawn il-miżuri tillet net inizjattiva oħra illi tappoġġa bl-istess mod l-SMIs hija Eurostars. Programm konġunt ma' Euro Eureka li involvi 26 stat membru u 6 pajjiż assoċjat. Ira banet. Network tal-Intrapriż Ewropew il-ġimmu fl-2008 fiħdan il-programm ta' kompetitività u innovazzjoni jipprovdi servizzi l-SMEs jinkoraġġixxi is-sem tagħhom ġewwa FP7. Mod aktar preċiż dan in-network komplementarjetà mal-punti ta' kuntatt nazzjonali jgħin l SMEs billi jagħti appoġġ għal trawim ta' kuxjenza bini ta' kapaċità għas-sem ġewwa FP7 timpenja l-SMEs f'proposti ta' SP7 riċerka tal-imsieħba u kol konsultazzjonijiet marbuta ma' suġġetti li interessaw l-SMEs fi programmi ta' ħidma. Permessa ta' il-miżuri dawn l-azzjonijiet u mistenni illi madwar 20,000 SME ser jibbenefikaw b'mod dirett minn FP Service kem jispiċċa dan il-programm. Fl-aħħar pjattaforma ta' e-learning li janfasla mod speċifiku l smes ser eh, tmur fuq se tkun fuq l-internet fl-2011 ser tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għal proġetti u l-isfruttar mir-riżultati tagħhom billi tipprovdi taħriġ b'xej fuq l-internet u forum ta' komunikazzjoni. Grazzi. L-ewwel jitkellem Sur Galaher u mbagħad mistoqsija supplementari Musser Kelly li aħna mhux se naslu l-mistoqsija tiegħu forsi jista' allura idaħħal l-approċċ tiegħu hemmhekk dak l-intervett hekk jogħġbok Sur Galaher. Grazzi Kummissarju. Grazzi għal mistoqsija komprensiva tiegħek. L-SMEs, u kumpaniji zaru ta' daqs medju huma s-sisla tal-ekonomija Ewropea u l-appoġġ għal dan is-settur huwa importanti jekk l-Unjoni Ewropea trid tirkupra ekonomikament fil-ġejjieni. L-Ewropa 2020 poġġiet ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qalba tal-Istrateġija Ekonomika Ewropea madanna kollu ma taħsbux li huwa meħtieġ li aħna ntejbu il-livell ta' sem tal-SMEs fiħdan is-seba program AFAS ta' riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ek staqt nistaqsi l-Kummissarju x'tista' tagħmel iktar il-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġa lil dan is-settur u biex tgħin lill smes x'huma jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-finanzi tal-seba program għafas tal-innovazzjoni u riċerka. Grazie l-onorevoli Kerry, Grazie, sur President, grazzi Komissarju għat-weġiba tijak. filmija tal-prodotti ġodda li din jiġu mresqa mill-riċerka jiġu mill-SMEs, u din ħaġa jaċerta, iżda waħda problemi kbira li għandhom hija marbuta mal-protezzjoni ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Hemm pjanijiet oħra It-tininet naraw l-qasam tal-quantum physics u l-technical storage data. Dan irrid isir grazzi l-onorevoli Kelly. L-ewwel net nixtieq ngħid lill-Kummissarju li setet trattat il-mistoqsija tiegħi. Din naraw illi inti qed tagħmel ħafna ħidma u qed turi ċertu impenn billi taqdi dmirek u n-nies iridu jaraw li dak li qed tagħmel huwa effiċjenti aħna nkunu nistgħu noħolqu il-postijiet tax-xogħol fl-industrija kemm jista' jkun grazzi. Grazzi tas. Kummissarju, hekk jogħġbok tista' titkellem. L-ewwel net nixtieq ngħid lis sur Galor illi jiena kuntenta illi tani l-opportunità biex nistaqsi biex nwieġeb għal din il-mistoqsija fl-ewwel mawra tiegħi f'dan il-Parlament bl-issin nativ tiegħi. Aħna nittamaw l-azzjoni ta' riċerka l ġemma f'Ġunju 2009 sejrin itejbu bil-kbir l-effettività u il-veloċità tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni u mbagħad intejbu wkoll is-servizzi fil-programm AFAS minnaħa tal-aġenziji Dan huwa marbut mal-programm ta' kapaċità għall smis mod partikolari. Hemm deċiżjonijiet ġodda li qegħdin isiru għal programm ġdid ta' ħidma l kooperazzjoni fl-2011. Dawn id-deċiżjonijiet iridu jinkoraġixxu l smis Iridu jinkoraġixxu wkoll il msieħba ta' riċerka tagħhom biex huma jieħdu sem aktar. Aħna ser noqogħdu attenti u ser naraw x'tip ta' progress ser isir fit-teħid ta' dawn id-deċiżjonijiet. Dan ser ikomplu wkoll fl-2012-2013 hemm possibiltajiet oħra marbuta ma' regoli u proċeduri li huma disponibbli fil-messaġġ ta' semplifikazzjoni li batna f'Aprilu dan semmitu ftit tal-ħinilu. ċertu affarijiet jistgħu jiġu implementati mal-ewwel taħt il-qafas leġislattiv illi jeżisti bħalissa il-portal ta' parteċipanti ta' riċerka ekku għam sejjaħ. Dan huwa marbut dan huwa marbut mal-istrutturi l-ispejjeż jistgħu jiġu mtejba b'ħafna modi l-Kummissjoni qiegħda tagħmel riċerka dwar it-tieni sensiela b'xi bidliet żgħar fir-regoli tal-Kummissjoni biex bekk ikun hemm spiża medja li tista' tiġi aċċettata u mhux ikun hemm regolamenti partikolari u hemm reviżjoni wkoll tar-regoli marbuta mal-kontabilità. U għandu raġun meta jitkellem dwar in-numru kbir ta' proġetti ġodda. Dawn il-proġetti ġejjin mill-SMEs. Hija problema l-SMEs għandhom ħafna problemi, iżda waħda mill-problemi hija dak li semma l-onorevoli deputat il-kwistjoni ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali jiena president ta' grupp dwar l-innovazzjoni u għed mill-kollegi tiegħu l-Kummissarju Banjeri li huwa ħassab dwar dan il-qasam kollu. Għana ħdimna 8 feet u nittama li intom dan taraw meta il-flagship tal-politika tal-innovazzjoni tiġi pubblikata fil-bidu ta' Ottubru. Aħna ħdimna biex nippruvaw nsibu soluzzjoni għal bosta problemi illi għandhom l-SMEs u hemm oħrajn li għandhom dawn it-tip ta' problemi marbuta mal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Technical storage data dwar dan hemm ħafna opportunitajiet li jistgħu jiġu sfruttati. Ta' bilħaq hemm ħafna kumpaniji privati li jħossu li dan huwa qasam ta' opportunità għalihom biex huma jkunu jistgħu jaħtfu din l-opportunità u jużawha favorihom. Aħna nixtiequ illi meta il-flagship tal-politika ta' innovazzjoni tiġi pubblikata jkun hemm tentattiv serju illi nresqu proposti sodi minnaħa tal-Kummissjoni illi mbagħad irridu niddiskutuhom ovvjament kif ilkoll nafu ma' proposti sodi illi sejrin jindirizzaw se jiffaċċjaw dawn il-kwistjonijiet dan ix-xkiel dawn il-problemi ser jiffaċċawhom b'mod dirett u għalhekk nittama li dawk il-kumpaniji li huma interessati f'dan it-tip ta' kwistjonijiet sejrin jaraw il kummissjoni hija lesta illi twieġeb b'mod pożittiv. Aħna li dawn neħtiġuhom biex jappoġġawna. Sur kelli semma il riżultati ta' malajr illi jridu jaslu. Jiena naħseb dawn ser jaslu mill-flagship tal-politika tal innovazzjoni ser taraw dawn il-kwistjonijiet trattati Dan jinkludi standards, regolamentazzjonijiet, proprjetà intellettuali, privattivi, venture capital, kwistjoni kbira immens li qed toħloq problemi bħalissa l ħafna kumpaniji żgħar. Dawn il-kwistjonijiet kollha illi kemm ċentri ta' riċerka, kemm l-universitajiet, kemm il-kumpaniji pubbliċi u privati, il-membri tal-Parlament Ewropew, aħna il-koll tkellimna dwarhom, tkellimna dawn il-kwistjonijiet u xirrit kunem hemm fil-flagship naħseb li meta din tiġi publikata, ser taraw illi aħna ndirizzajna kull ħaġa. Ovvjament politika bħal din mhix biżejjed aħna rridu nagħmlu monitorat xirridu nappoġġaw rridu niżguraw li dawk li jgawdu minn dawn linji ta' politika huma lesti li jimpenjaw ruhom. U dan ovvjament jinkludi wkoll il-membri tal-Parlament Ewropew. Grazzi ta' bilħaq kummissarju għat tiegħek. Kienu tassibu kbir u issa naddu għal mistoqsijiet lis surħan Nitlob skuża dawk li għamlu mistoqsijiet 36 sa' 41 dawn se jriġu mwieġba bil-miktub. Ma fusa xiftit bil-ħin irridu nispiċaw sa' 8 nofs l-ewwel mistoqsija lis surħan meta ikun. jkun. Lest hija mistoqsija 42 mis-sur posil dwar l-istrateġija ta' Danubju u l-Euro Reġuni. Meta tkun les komissarju kjożbok ser nipruvaw inkopru tlet mistoqsijiet fi 15 minuta. 5 minuti kull mistoqsija huwa possibbli. Grazie għafna Sur President, nixtieq ringrazzja għall Sur Possel tal din il-mistoqsija dwar il-perspettiva għal kooperazzjoni bejn il-Bavarja u l austria u r-Repubblika Ċeka nafu illi bla dubju ta' xejn dinja waħda mill-istrateġija li qiegħda titkellem fuq reġjun illi Eh, hemm bżonn li tkun iżviluppata, hemm jiexu fija miljuni ta' nies u aħna nixtiequ illi jkun hemm iktar ukoll kooperazzjoni kemm kulturali kif ukoll reġjonali u ekonomika anke fil-kuntest tal-istrateġija ta' Danubju nafu li l konsultazzjonijiet huma importanti ħafna fuq fuq bastaqsmu differenti, speċjalment fuq il-qasam tat turiżmu illi kellu attenzjoni partikolari. U anke fil-qasam tal-kooperazzjoni kulturali dawn kien bosta inizjattivi interessanti ħafna wkoll anke fil-kap ta' dialogu interkulturali dwar it-tisħiħ ta' dan ir-reġun nafu wkoll li f'dan ir-reġun għanna Repubblika Ċeka, l-Austria u l-Bavarja li bejnietom għandhom ħafna programmi ta' kooperazzjoni illi huma permett eh, jinvestu 430 miljun euro naħseb li dawn huma numri interessanti ta' flus li ikunu investiti f'dawn il-proġetti ħallibek il-potenzjal massimu ta' dawn ir-reġjuni joħroġ u anka għandin nipruvaw noħor u struttura ġdida permezz tal ta' strumenti tal-Unjoni Ewropea ħalli bek din il-kooperazzjoni bejn dawn ir-reġuni tissaħħaħ. Sur Pasel Kjoġba. Grazzi ħafna sur Kummissarju ta' din it-tweġiba tajba ħafna naħseb li nista' ngħidilkom illi Pilsen ħajsir fis-sena 2015 belt kulturali tal-Ewropa. U nixtieq jiena insaqsik jekk il-dawn iż-żona ewra tistax ukoll tissaħħa b'xi mod permezz dawn il-miżuri. Grazzi ħafna Iva, jiena konvint li f'dak li għandu il-kooperazzjoni kulturali il- kooperazzjoni reġjonali transkonfinali hija importanti ħafna, speċjalment fil-kamp kulturali. U anke f'dak li għandu x'jaqsam il-frontieri amministrativi, din hija xi ħaġa pożittiva ħafna minħabba li bla dubju ta' xejn din hija waħda mill-iktar punti importanti tal-kooperazzjoni reġjonali ta' dan ir-reġjun u bħala jekk Pilsner jisir verament belt tal-kultura Ewropea, naturalment jiena nkun favur minħabba li dan jista' jkun impuls u sinjal tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi now we move to Mr. Crowley's question number 43. President. Grazie ħafna, Sir President. Aziz membru onorevoli, jina għandi pjaċir Nħabru l-kom illi dil-Kummissjoni ħadet pożizzjoni pożittiva dwar dan is-suġġett u aħna din nissuġġerixxu li nagħtu għajnuna finanzjarja ta' kważi daqsxejn iktar minn 13 il miljun euro. Dan aħna ħanissuġġeruh nissuġġeruh minn ħatana naturalment dan is-suġġeriment ħajkun sottomess għall approvazzjoni tal-Kunsillu tal-Parlament. Jiena nixtieq li nfakarkom daqsxejn fil- fis-sitwazzjoni f'din l-istorja l-ewwel danni kien inħassu fis-sena 2009 f'Diċembru u ehm, l-applikazzjoni tabret fl-27 ta' janar ta' din is-sena tal-2010 kien hemm bżonn ta' iktar investigazzjonijiet min-naħa ta' naturalment u fl-24 ta' Merzu aħna wkoll għamilna konsultazzjoni mal-Gvern Irlandiż jom mistoqsijiet li mbagħad huma weġbuna u aħna deċidejna li għabazi ta' dan li huma esperjenzaw u huma ma laħqux il-livell ta' katastrofi nazzjonali, però din tista' tkun klassifikata bħala katastrofi reġjonali u sabiex dan ikun ikkonfermat kien hemm bżonn ta' iktar riċerki u iktar evalwazzjonijiet li seħħu fil-fatt u il-rizultat pozittiv fis-sejed fidejna u mill-15 fil-15 ta' Settembru aħna stajna ngħidu illi aħna hawnhekk dak li għandu x'jaqsam l-ispejjeż illi kellhom jitħallsu mill-awtoritajiet jistgħu forsi jingħataw kumpens U issa naturalment din iċ-ċifra ftit iktar minn 23 miljun euro trid tkun approvata mill-Kunsill u mill-Parlament. Sorry, Mr. Crowley then Mr. Kelly. Grazzi naddu Sur Crowley u mbagħad is-Sur Kelly. Grazzi ħafna President, jien nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għar risposta tiegħu. Jiena naħseb li waħda mill-ikbar diffikultajiet eh, hija uh, l spejjeż kbar um, kostanti um, ta' dawn il-ħsarat. Kien hemm ħafna negozji pereżempju f'Bandin, pajjiżi fejn hemm 5000 persuna li sofrew ħafna, kien hemm ħafna negozji li ma żdawx jerġgħu jiftħu minħabba sara li sar mill-arar. stant forsi nistgħu naraw pjanar tal-maniġjar fuq meta twila ta' żmien u wkoll fondi immedjati, grazzi. Grazzi, naddu għas-Sur Kelly. U koll Sur Gallery ma jdumx jitkellem ħafna. Grazzi. Grazzi kummissarju ta' risposta tijak u koll grazzi tal-fondi li taħti minn kej għal-fat li aħna malħaqniex it-threshold nazjonali. Minħabba fek, inti tikkonsidra li tibdel il-kriterji għal-threshold nazjonali għaliex l-istess kriterji għal-pajizi kollha eh, ovvjament eh, pajiz zaħir skont il- eh, katastrofi tista' tkun eh, differenti ħafna minn eh, fondi għal pajjiżi ikbar. Sir Keller, grazzi, grazzi, xtenir ringrazzi l-Komissarju għaw tiegħu koll l-uffiċjali kollha li ħadmu flimkien mal uffiċali fi Brussell u f'Dublin u wkoll mod partikolari għall-Ministru tal-Finanzi li qal eh, fl-aħħar meta li gwa japprezza ħafna t miljun. Jena nirkoll nishtiq ngħidilkom li intom miskom tirrakkomendaw li kollegi tagħkom li threshold jinbidel għax threshold fl-Irlanda huwa ta' kważi biljun. Grazzi. Grazzi l-Kummissarju Kjoġba. Ja, tanki benija. Grazzi ħafna ta' dawn il-klim illi jina żgur illi issa wassalom f'idnejn il-kollegi tiegħi. Il dak li għandu x'jaqsam is-solidarjetà nafu li dan għandu jammetta għad 0.6% tal-prodott gross nazjonali u fil kas tal-Irlanda dan għandu jkun 935 miljun euro u hemm limitu ta' 3 1.5 biljun euro ta' spes li għandhom jitħallsu bħala danju dan ukoll japplika l-kull stati membri f'dawn is-sitwazzjonijiet. Dawn ma waħda mir-raġunijiet għal fejn il-Kummissjoni mis-sena 2005 privat tadatta il-Fond ta' Solidarjetà li kienet proposta u ippruvat tagħmlu f'żewġ direzzjonijiet differenti l ewwel net pruvat taqqad flimkien il-valur li kien qiegħed jiżdied però f'naħa l-oħra wkoll aħna provajna illi naqdu żewġ kategoriji ġifieri katastrofi reġjonali u dawk nazzjonali. U jekk minix sejjer żball aħna kważi għandna doppju id-doppju iktar tal-bit għal las ta' spejjes minn dawk li aħna s-soltu nkunu e, inħalsu. Mux minħabba li memx flus bizzeta biex jitħallsu flus għad-danni l-pajizi minħabba ċertu katastrofi, iżda minħabba li dawn il-każijiet ma jkunux qed jissodisfaw il-kriterji li aħna stabilixxejna. Ġifieri aħna bekk għalhekk għamilna stabilixxejna dawn l għanijiet U fil-każ tal-Irlanda aħna domna u domna 19 xhur għaddejjem bi proċedura sabiex nistabilixxu liema Eh, kemm ħajitħallsu flus bħala kumpensa d-dannu li jkun esperjenzat minn ċertu pajjiżi, jiġifieri il-Fond ta' Solidarjetà nafu li huwa fond li jaqbarra mill-budget u l-kriterji ta' dak li jiddeskrivu, kriterji jiddeskrivu u jiddefinixxu katastrofi naturalment jippermettulna li aħna niddefinixxu il-katastrofi naturali permezz tal-Fond ta' Solidarjetà aħna nkunu nistgħu ngħinu lil ċertu pajjiżi, però anke nippruvaw nidefinixxu katastrofi li huma forsi iktar teknoloġiċi. U dawn il-kriterji kienu adottati mill-Kunsill fis-sena 2005, però issa um, ehm, fil każ li kien hemm katastrofi ġdida aħna provajna noħorġu proposta emendata abbażata fuq l-esperjenza li aħna ġbarna f'dawn l-aħħar ħames snin u jiena nittama illi aħna issa nkunu nistgħu ngħinu lil xi ftit pajjiżi illi irċivew l-għajnuna mill-Fond ta' Solidarjetà u nittamaw illi ikunu jistgħu jieħdu benefiċċju minn sistema adattata minn data u naraw li aħna nkollna użu aħjar tal-Fond ta' Solidarità Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi, ser ngħaddu għad domanda ta' Sur Hawit, Si kjoġbok kjoġbok fi żon fil-qosor xi ġurnal u sessjoni f'żewġ minuti. Um, iva, mela lef fil-qosor ħafna il-gvern ġdid, Renju Unit għandu modell ġdid fonka jipprova jimplementaħ fuq il-livell lokali mhuwiex ċar li ma tip ta' strutturi ħajkunu implementati. Ma din raġuni jiena ma nistax nati tweġiba definittiva issa però ħanaraw issa skont kif l-istruttura ħat forma tkun infassla eh, kif aħna nistgħu implementaw l-emendi ta' dawn il-programmi u nittama li li ma jkunx hemm posponiment twil wis f'dak li għandu xieqsam l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti. Grazzi ħafna. Mr. Howitt, grazzi jena li parċalità u voċa tal-proċess demokratiku jena sajn nżaw fil qosaj Kumissarju, Fid-domanda tiegħi jiena saqsejt x'tip ta' konsultazzjonijiet ġa saru bejn il-Kummissjoni u l-Gvern tar renju Unit dwar xi pjanijiet din domanda fatwali ħafna. Saru xi konsultazzjonijiet jekk iva għajli xiex. Inti taċċetta llum f'din il-Kamra li il-regolamentazzjonijiet tal-fondi eh, strutturali u se jiġu assigurati li se jiġu rispettati fi kwalunkwe struttura ġdida li sta jkollhom grazzi. Ganz einfach, bis dato hat es noch keine Iwa, sissa ma kienx hemm kuntatti dwar dan u il-ħsieb fuq il-finanzjament naturalment fil ġejn iridu nkunu diskutu iktar fid-dettall. Grazzi. Much indeed for that very clear and succinct answer. That concludes question time. Grazzi ħafna dik tweġiba preċiża bekk nikkonkludu l-ħin għall-mistoqsijiet u s-seduta waqfuha issa nerġgħu nibduha fid-disa tal-lejla. Grazzi.